Ο συνάδελφος Αλαφράνκα έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Is-Sinjura Sanafranka talbet eh, il-kelma u jina serna diela. Ikjoġbok il-mikrofonu. Eh, quisiera, quisiera recordar a la Cámara, señora Presidenta. Forsi nista' nfakkar li eh, din il-Kamra, il, Sinjura President, li f'April il-grupp tiegħi talab illi illi appuntu f'April f'din, appuntu, f'din is-sessjoni m'għandniex nitkellmu dwar Guantanamo minħabba il- l-strike terrorist minħabba l-attak terroristiku eh, illi seħ Boston. Scott artiklu 122 tar regoli, Sinjura President, jiena nixtieq nitlob illi għal darbohra ma jkollniex dan id-dibattitu. U nivutaw biss fuq eh, nivutaw, nivutaw għada dwar ir-riżoluzzjoni fuq il-Guantanamo. Grazzi. Sur Sana Franka. Dan ifisser li għabbażi ta' regoli tagħna il-grupp politiku tiegħek issa għandu bżonn jiprov, għandu bżon di talba bil-miktub l-president għalli ikunem eh, dikjarazzjoni fit tlita ta' wara nofsinhar eh, u l-votazzjoni s-sirada, pero it-talba tiegħek il-na bil-miktub. Tajja pwis, kollegi, Issa, eja nibdew l-ewwel punt fuq l-agenda, anzi, le, e, Signora Di Kaiser. Grazzi, Signor President, sempliciment biex e, nevitaw e, konfuzjoni. Dan kien ftejn illi wasalna għalih u il-grupp tiegħi jaqbel kompletament dwar dan. Grazzi ħafna. Mela, kollegi, issa nistaw nibdew bl-ewwel punt fuq uh, l-ewwel votazzjoni tagħna hija rapport tas Sur Andrew Duff dwar